Il-vot ser seħ għada fl-ofsinar. Ora le interrogazioni al Consiglio e la Commissione sulla ricostruzione. Issa punt li mis fuq il-rikostruzzjoni u demokratizzazzjoni tal-Mali. E la parola ai due autori, innanzitutto l'onorevole Joly, due minuti. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, la President, Commissario, colleghi, il rikostruzzjoni u bil-demokrazija fil-Mali hija huma importanti ferm. Il-vitmi ta' violenza sessuali u l-wol tagħna fil-proċess ta' rekonċiljazzjoni inkluż il-proċedura intellettwali importanti. Hija xi ħaġa perikoluża jekk aħna ser nippruvaw nibbażaw kollox fuq dan. Nis iridu l-azzjonijiet sodi fil-bali. Issa situazzjoni palissa wis hija fraġli. Hemm wis sajiet eh, eh, operattivi li huma jridu jsiru qabel ma wieħed jidħol f'kampanja elettorali. Wis eh, atroċitajiet li kienu qed isiru fil-marġni tal-gwerra, hemm il-sfruttamenti, kien hemm il-stupramenti. Aħna irridu natu eh, lajnuna tagħna għal dawn il-persuni, speċjalment l-dawl NGOs li għandhom nuqqas ta' risorsi. Aħna rridu nimpenjaw ruħna għal dan għaliex, apparti l-vjolenza b'din il-kwistjoni ta' voti għal rifuġġati u d-dati tal-elezzjonijiet li ma tantx intażlu sew għax bidlu għax xażlu fil-bidu ta' Ramadan. F'nofs is-staġun tal-xita. li fisteri li ħakra minn qas inqas nies li ħajja ħarġu jivvotaw. il provizjoni ta' servizzi pubbliċi bażiċi u l-bini ta' infrastruttura tippermetti illi il-proċess ta' bini ta' demokrazija jkollok tal-kredibilta fil-fajnejn dawn in-nies illi ilhom ibatu snin twal. Il-intervent Franċiż eh, jitamil apportanti għalina l-Ewropej illi nisimaw id-dialogu minnaħet kollha ta' Mali soċjetà ta' Mali, anki daw kollha li qegħdin jikkritikawhom. Mali hija tan-nies ta' Mali. U jekk aħna qed infittxu liberalizzazzjoni ta' dan ta' dan aħna ma rridu narqod attenti li dan it-tonijiet ma jwaslux għal kolonizzazzjoni mill-ġdid. L-Onorvi Daġu. Grazzi. Nishtiq nejtu jir qed nitkellem ukoll fisem il-kollega Elmar Brock illi wkoll eh, fassal dan ir-riżoluzzjoni ma ukoll ma miegħi imma eh, ma setax ikun ma nagħlum. Aħna rridu ngħidu li aħna naħsbu li dan huwa dibattitu importanti ħafna fuqtu ħafna kieku tajjeb kieku kena dan il-battitu ħafna iktar qabel, snin qabel. L-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri, l-Istituzzjonijiet kollha fl-2012, iktar minn sentejn ilu. Żviluppaw strateġija għal sikurtà u l-iżvilupp fis-Saħel u jekk dan din is-strateġija kieku ġiet implementata bla dubju ta' xejn ma konniex nkunu fis-sitwazzjoni li qegħdin bħalissa llum qegħdin niddefendu riżoluzzjoni li jirrakkomanda li ħana nagħmlu dan. Illi eh, jagħmluh f'kontest ħafna iktar diffiċli li kien konna fih sentejn ilu. Aħna rridu nagħmlu tajjeb issa għal ħin li tlifna u issa rridu nagħmlu dam ċertu urġenza. Sens ta' urġenza illi ma tantx però dejjem idea tajba se tipprova twassal għal għannijiet ambizzjużi ħafna. Ovvjament ġiet ukoll elezzjonijiet. U għabek biss t leġittimità l-personalitajiet lokali li jridu magħhom. Il-persuni li ħajkunu qegħdin imexxu il-destin ta' pajjiżhom. Iżda jekk il-proċess elettorali jiżvija b'xi mod għal xi raġunijiet politiċi u tekniċi wkoll, jekk id-dibattiti ħżiena jibdew ikunu fuq qudiem mela rridu nżommu sebajnejn fuq dak li ikun qed jiġri għaliex dan jispiċċa jmur kontra il-leġitimità ta' dawn il-personalitajiet. Aħna ma nisibx li rridu irridu ma nagħmlu xogħol nasew f'termi ta' sekurtà minħabba li qed inħaffu żejjed. Aħna n il-Franza u xogħol li sal mal-alleati Afrikani aħna wkoll rridu nirringrazzjaw l-Unjoni Ewropea tal- missjoni ta' taħriġ straordinarju illi baq li jagħmlu ta' sew ta' minn faħħalhom. Imma ma li mhux biss irridu taħriġ, iridu irridu illi struttura terġa' timbena aħna rridu armata li għalleali l-istituzzjonijiet, l-reġin tal-pajjiż, għan jimmi xi ħaġa li inti ħadd tista' tigarantixxi li ħajseħ l-Unjoni Ewropea tagħmel is-sistema. Aħna rridu nittalmu l-lezzjonijiet hawnhekk u fi Brussell ta' x'ġara ma ġarax. U xamina ħażin ewwel darba, aħna l-koll ħadimna f'sfiq, ħadna ħidna flimkien biex issukurtaw l-iżvilupp ikunu żewġ aspetti ewlenin ta' strateġija effettiva għal Mali. Grazzi. Grazzi issa il-Kummissjoni P-Bags. membri għan ta' parlament, jina kontenta l-opportunità biex nitkellem ma'kom dwar Mali. Il-moment huwa faqtu ħafna peress li azzjonijiet pjanati huma biss minn hawn xahar ieħor. Il-ġusma u daw kol fi proċess illi jmexxu il-missjoni internazzjonali mexxija mill-Afrikan il-Mali. U il tweġibi ta' dawn il-mistoqsijiet huma mfasslin dan il-mod. Europa ewropa waslet għal sfida ta' din il-kriżi illi jeddet il-Mali kif ukoll ir-reġjun kollu ta' Saħel. Aħna ġexejna skont ir-strateġija s-sikurta u l-iżvilupp fis-Saħel tal-2011. Din il-linja ta' politika kienet sensittiva meta ġen niġu biex jirrispettaw eh, sida tal-awtoritajiet leġittmi. Ewropej kienu preżenti b'mod koordinat kemm permezz il-parteċipazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-International Support and Follow-up Group u tal-Istati membri tiegħu bilateralment il-kol aġixxew mod koeżiv, eh, mod konġunt, eh, anki minn qabel il-kudetta ta' marzu, jew kontestat ta' marzu eh, ta' 22 ta' marzu ta' 2012. U ma' wkoll taw għajnuna monetarja ta' emerġenza konsiderevoli għajnuna ta' 112 miljon euro permezz ta' diġieko u għajnuna bilaterali. L-Europa mlet ħafna fil-qaffas ta' sforzi internazjonali biex appoġġaw l-Marja. Flimkien mal-operazzjoni Franċiża Servan ukoll e, kien hemm finanzjament tal-meta batu il-truppi Afrikani via ECOWAS. Il-missjoni militari tal utm Mali beda il- taħriġ tal-armata maljana f'April l-Ewropej rridu eh, inkollu jistolbu l-Bajani biex għom roadmap li ġie ta' fid-29 ta' Jannar u offrew appoġġ għall-implementazzjoni ta' dan l-Unjoni Ewropea li hija l imsiħeb ewlieni għal Mali kieni l-imsieħeb ewlieni għal Mali għal 20 ta' snin hija l persuna iktar interessata internazzjonalment fil-rikonstruzzjoni tal-pajjiż. Rwol importanti l-Unjoni Ewropea fil-15 ta' Mejju fuq il- konferenza internazzjonali fi Brussel li kien ukoll meċi minn Mali bejn Franza u Unjoni Ewropea. U rajna dan il-wol importanti. Kien hemm biljon biljun euro li kol ġi allokat. Ewropa tipprovdi 1.4 biljuni u minnhom 848 miljun mistati membri u 523 miljon mill-Kummissjoni. U dan kollu għallan ta' rikonstruzzjoni tal-mali. Ma hawnhekk aħna allokajnijom u wedna li ħan allokawom biex inkunu nistgħu ngħinu n-naħa ta' mali. Jiżviluppaw l-affarijiet min-naħa huma. Jina wkoll ħtart eh, rispresentant speċjali tal-EU li huwa wieħed mill-atturi ewlenin biex jiffaċilitaw il-taħdidiet mal-Mali illi qegħdin hemm biex ikun hemm il-programmi wkoll tematiċi u reġjonali kif ukoll ma' il-bini tal-stat l-għan huwa li kunem stabilizzazzjoni tal-pajis, demokratizzazzjoni u stat ta' dritt kif ukoll mitigazzjoni tal-krizi li u Mali u l-popolazzjoni mill-2012. Il-Kommissjoni Ewropea bdiet l-implementazzjoni tal- dawn il-proġetti skont dan il-approċ u l-għan huwa li nkomplu d-dajim tal-intervent nis-sena permezz ta' plan tal-kupru għal-Mali li jiena semmejt għal snin 2013-2014. Eh, il reprezentant għali eh, ħatar reprezentant speċjali li waħed mill-atturi jew lenin fil-taħdidiet intermali billi eh, nemmek biex jaċċertaw l-iktar tkomplija, l iktar paċifika tal-kontroll tal-istat fuq il-territorju kollu. Mot iktar mod iktar awlini kidal fil-Tramontana, bazzikon ġewropi prezenti f'kull aqsam ta' priorità fil-roadmap ta' Mali l-appoċ għal riforma tal-mota taħt kontrol demokratiku, appoċ il-Komissjoni Nazzjonali Rikonċiljazzjoni u appoċ għal elezzjonijiet BOM e ġviri missjoni s-osservazzjoni Ewropea li ħad tkun meċjem Louis Michel. Il-vizibilità diplomatika tagħna u l-kredibilità tagħna huma huwa tajbin ħafna u jiena nistanejt li minkejja xi kritiċi ehm, din l-Unjoni Ewropea kienet ehm, ħaffet ħafna eh, biex tadatta għal din is-sitwazzjoni kienet evolvi l-mod imħaffef ħafna strument ta' stabilità ta' 20 miljun euro li kellna fi sef fi frar għamli ta' possibbli nindirizzaw tiġit urġenti għasikurta pjanar tal-Istat, preżenza u medjazzjoni l-Ewropej ukoll attiva fuq livelli reġjonali. Għajnuna l-Mawritanja u Niġer ġim saħħa 25 miljun euro kull wieħed f'Mejju. Rigward is-sikurtà il- Eh, missjoni ċivili CSFP ta' UCAP eh, beda il-bini ta' kapacitajiet minn Niger u l-Unjoni Ewropea u koll jappoġġa kolleġ ta' Helendi Sikurte li jumniet minn Niger, Mauritania u Mali. Minkejja dan kollu l-iktar parti diffiċli għad fadlila xi tiġi f'Mali, iżda wkoll fir-reġjun kollu wkoll. Dan se jeħtieġ l-attenzjoni sħiħa kontinwa tagħna. F'Mali rikostruzzjoni hija sfida ta' ħafna lati. Dan se jiserra ħabiċ kbira fuq ir-rida politika ta' partit interessati lokali biex jagħmlu progress reali fuq riformi ta' gvernanza. Sfida oħra se tkun illi nwaslu għajnuna internazzjonali mod effettiv aħna rridu nevitaw li jsiru żbalji ta' żewġ eh, ta' 20 sena li għaddew fejn l-għajnuna Eh, li nataw tal beneficiarji ma jkellomx eh, l-impatt li ġib pjanat fuq il-governanza u l-izvilupp, il-riforma tas-settur tas-sikurtan, l-ġustizzja u t tas ta' ta' dritt huma ewlenin arranġamenti tal-isim tal-Peace Internazzjonali mhumiex fissi s-sissa ma l europa fil-kima stati membri ħajkunu qegħdin fuq quddiem fil-sforz tagħhom tal-bini ta' kapaċità permezz tal-IDF u l-istrument ta' stabilità kif ukoll mill-azzjoni tas-CSDP. Dan il-mod ukoll ir-rikonċiljazzjoni fil-Mali ħajkun Proċess twil u kumpless l-Unjoni Ewropea mobilizzat mezzi biex tappoġġa l kommissjoni għal dialogu nazzjonali proġett ta' promozzjoni tal-paċi kif ukoll rezoluzzjoni tal-konflitt bħalissa qed jiġi mwettaq, però rikonċiljazzjoni b'suċċess se teħtieġ impens eh, sħiħ min-naħa tal-partit kollha biex ikollna soluzzjoni li nistgħu ninegozjaw. Dan huwa fil-qofol tal-taħdidiet eh, intermaljani li huma dejjin eh, li l-delegazzjoni u li USR u maqt jiffaċilitaw. Jiena wkoll irid nisaq fuq kwistjoni tal-drittijiet tal-bniedem, il fatti li l-awtoritajiet tal-Mali issa qegħdin jagħmlu iktar qajjim eh, ta' kuxjenza fost it-truppi tagħhom fuq drittijiet tal-bniedem Eh, hija xi ħaġa tajba ħafna, però rridu noqogħdu sabajnejn biex eh, naraw li ħadd ma jiżgarra. Eh, L-Unjoni Ewropea tifinanzja l osservaturi Afrikana, ma l-problemi inqalaw ksur tal-liġijiet inqalaw u dan jipperikol il-konċiljazzjoni u aħna qegħdin nsegwu sitwazzjoni nkomplu nagħtu appoġġ fejn meħtieġ u fejn hu possibbli. Fuq livell reġjonali, kooperazzjoni ta' sikurtà transkonfinali tibqa' sfida kbira kif rajna mill-ux ta' kif il-Niġerja u l-Alġerija. Ħafna tfadlin ħafna xnaqfu u ġita konċa terrorizmu u traffikar fi droga u il-korruzzjoni teħtieġ ħafna iktar sforz minn naħa tagħna. Ukoll, minn ten isu situazzjoni fil-Libja, aħna wkoll naraw ħtiġa urġenti għal qafas reġjonali li għandu lan indirizza dimensjoni tas Sahara ta' Sahel li palissa għaniqes. Forum li permetti l-iskambju bejn il-pajjiżi ta' Sahel kif ukoll tal-Afrika ta' fuq flimkien ma' nsieħba internazzjonali mhijiex biss importanti għal kwistjonijiet ta' sikurtà medja timmanki għal sfidi soċ-ekonomiċi fuq medda twila ta' żmien. Mela fil-qosor aħjina nemmen illi aħna ma nistawx niprovdu għal iktar għajnuna komprensiva li nistama li aħna ma nistgħux nistostitwixxu ħaġa li rieda tal daw kollha minnaħa ta' mali li huma voluti illi jagħmlu xogħolhom. Jiena nittama illi l-iżviluppi ta' xar li għada tawna l-assigurazzjoni li nħan dawk ħemlu l-almu tagħna tagħhom biex jibnu l-pajjiż jisolvu dawk il-kustjonijiet li ilhom mistura milhom ma jiġu ndirizzati għaż żmien twil u bażikament Mali qed tmexxi aħna qegħdin nagħtu appoġġ, appoġġ f'kull qasam. U appoġġ importanti ferm, grazzi.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 Qed nitkellmu fuq is-sitwazzjoni li għadija bħalissa u nafu eżatt kemm importanti di kemm se tkun kif se tkun biex inġibu is-sitwazzjoni għal normalità tagħha x'inkella, l-elezzjonijiet ħaj jiġu mfixkla, ikun diffiċli konna elezzjonijiet tajbin għaddejjin kif suppost ikunu bis-sitwazzjoni fraġli kif nimma ja nibqgħu eh, ottimistiċi ottimisti u il-qalba tal-dibattitu għawnek huwa il-rikostruzzjoni tal-Mali. Aħna rajna intervent li ki li kien ta' suċċess u nixtieq hawnhekk eh, nati proset lill-Franċiżi, lill-militari Franċiżi Dan huwa pass importanti ħafna li n-nis tal-Mali jerġgħu umu fuq saqajhom biex nixtieq infakkarkom illi l kwistjoni ta' riżorsi tal-Mali marret il fuq 30% wara li marzu ta' din is-sena kien hemm il-kolb u nofs miljun ruħ tilfu id-djar tagħhom, e xiren ta' eluf refuġjati f'kampijiet nuqqas ta' edukazzjoni, nuqasta ta' eh, aċċess għall edukazzjoni għadu ma restaurat u hemm estimi ta' miljun ruħ fil-Mali li jistaw imutu bil-ġuħ. U allura hemm bżonn jibda <coughs> jistaw jibdew jista għandu jibda kemm jista' jkun malajr il-rikostruzzjoni. Grazzi ħafna fil-sem l-sendi. Is-Sunjura Gomes għal-minuta nofs kjoġbok. Id-demokratizzazzjoni tal-Mali għandha bżonn it-tmim tal-vjolenza u l-implementazzjoni tal-ftehim li waslu għalih l-autoritajiet u l-Komissjoni ta' Rikonċiljazzjoni s-sanna l-elezzjoni ġejjin u ma nistawx neffordjaw li kunem impatt negattiv fuq il-proċess ta', ta rikostruzzjoni u, ta' stabilizzazzjoni hemm bżonn eh, rikonċiljazzjoni etnika, politika, soċjali u niġbdu l-kulħadd flimkien fis-soċjetà u hemm bżonn sforzi ta' levelli kollha ta' soċjetà anka n-nisa jridu jkunu parti importanti ta' soċjetà u hawnhekk tidħol l-Unjoni Ewropea biex tassigura ruha u biex tagħmel differenza kbira imma rridu nieħdu kont ta' tat terrorizmu u tan netwerks ta' kriminalità mhux il-Mali biss imma fis-Sahara kollha. Biex ngħinu l-Mali biex fit-triq ta' demokrazija hemm bżonn li l-awtoritajiet jimpenjaw ruhom f'dak li għandu xaqsam mal-assistenza u l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea għandhom bżonn jissadisfaw il-ħtiġijiet bażiċi tan-nies għandhom livelli ta' indiċi eh, ta' umanità baxxi ħafna u hemm bżonn ikun hemm il-livelli li jitilgħu fuq biex ikunu jistgħu jiżviluppaw. Allura l-isforz hemm bżonn li jidħol u fil-forma ta' program ta' investiment holistiku biex neradikaw il-faqar u l-ideja ta' terrorizmu, governanza ħażina u kriminalità mhux il-Mali biss imma s-Sahara ġenerali li tinkludi l-Libja. Irridu naħdmu flimkien biex aħna ntejbu dak ir-reġjun. Grazzi President. Fisem l-alde e, għal żewġ minuti u nofs l-Onorevoli Gorenz. Grazzi Signora President. in-normalizzazzjoni ta' situazzjoni fil-Mali wara li l-kolb ta' stat militari għata għandu ħafna ostakli, hemm ħafna xisir. U jħadda mir raġunijiet speċjali, mod speċjali u għal il-reġjun għadu maġiċ eh, massaġ sigur u rridu nkunu attenti biex nagħmlu dan u raġuni wkoll oħra hija li fis-Sahara kien hemm kull tip ta' problema minn meta bdiet rebbija arbija. Ma rridux nasbu li s-situazzjoni tfisser tmiem il-violenza f'dak ir-reġjun hemm min qed jgħid li il-Musulmani huma fil-qalba tal-teddida li hemm fir-reġjun. U rrid nibda ngħid fuq it-Tunezija u l-elezzjoni presidenzjali fil-Mali li ġejjin del-waqt. u l-osservazzjoni eh, elettorali minnaħa tal-kollega tagħna stimat eh, Louis Michel il-forzi armati fil-Mali u eżempju li tax namlu nagħmlu hemmhekk biex noħolqu nżommu il-paċi u punt pożittiv u li ninkoraġixxu riżultati tal-konferenza li saret fi 30 ta' Mejju fejn ħajkun hemm ħafna flus għal rikostruzzjoni tal-pajjiż. Jekk l-elezzjoni isiru fil-bidu tal-proċess ta' rikostruzzjoni jew fit-tmiem jien inħoss li inħoss li il-triq għall-elezzjoni presidenziali hija triq it-tajba din huwa l-pass tajjeb għad-demokratizzazzjoni tal-Mali e, da fil-fatt beda fis-snin design u qabel l-elezzjonijiet ikun żball li ma nieħdu kont li hemm li hija tkun elezzjoni ġenerali li tista' tagħti leġittimità lill istituzzjonijiet illi eventwalment ikun hemm il-ħtieġa tagħhom hemm bżonn ikun hemm iktar ikun hemm il-fiduċja tal ikun hemm il-fiduċja tal ta' daw l-entitajiet u daw il-korpi minnaħat tal-pubbliku ġenerali fil-Mali. dak li kien il-Ministru tal-Kultura ke għan inata il-viza biex jidħol fl-Unjoni Ewropea u ma nistax eh, nifhem għaliex saret id-deċiżjoni biex ma tingħatax din il-viża. Issa fissem il-ħodor eh, l-Onorevoli Alfonsi għal-minuta. Grazzi ċer, il-situazzjoni preżenti fil-Mali hija serja immensament. Is-sitwazzjoni fin-naħa ta' fuq tal-Mali se kol effett kbir ħafna fi xhur li ġejjin f'dak li għandu xaqsam ma l-futur f'daw is-snin li ġejjin ta' dak il-pajjiż. Il-Franċiżi fil-Mali qed ifisser qed ifisser illi eh, qed ikun hemm titjib fis-sitwazzjoni tal-Mali. L-NGOs qegħdin fil-fatt din javżawna u qegħdin edin jinformawna bis-situazzjoni tista' tiddeterjora hemmhekk. Anka l-proċess minnaħat u l-attività minnaħat tal-armata franċiża ta' li għandu ċasam ma' traffikanti ta' armi u ta' drogi, eccetera rridu nassiguraw ruħna li n-nis li jedin finħa ta' fuq tal-Mali kollom il-libertà tagħhom fil-Stat Federali tal-Mali biex bekk wieħed jassigura ruħu li kunem stabilità vera fil-Mali. Grazzi fissem li sijar l-onorevoli Sahradil fissem għal minuta u nofs. Grazie ħafna, Signora President, Komissarju, illum jena rajt fil-medja rapport illi juri l-aħjar dak li ġara fil-Mali u l-livell ta' devastazzjoni li jem dan huwa rapport ippubblikat mill-UNESCO u jitkellem fuq id-devastazzjoni tal tal fejn eh, il-belt storika ta' Timbuktu eh, għandek eluf ta' manuskritti li ġew meqruda 15 jew 16 il-sit storiku li nsibu f'din il-belt ukoll U dan, dan għandu xaqsa mux bisma mal-belt ta' Timbuktu, ma ta' reġjun kollu kemmu. Il-grupp tiegħi ġeneralment juhu approċ riservat għas soluzzjonijiet Ewropej ma' f'dan il-każ jiena jkolli nappoġġja b'moċċar l-involviment tal-Unjoni Ewropea u soluzzjoni Ewropea għal dan kollu aħna żgur nappoġġjaw kull tip ta' azzjoni ta' sigura biex kun hemm tmiem ta' dan il-frakass fil-Mali u nassiguraw fil-Mali li jkun hemm xi tip ta' rikonċiljazzjoni. Ir-rwol ta' Franza kien diġà diġà ġie eh, enfasizzat u xi ħadd irid jaġixxi għal dan il-livell nishtiq nejtu kolli rjanka Repubblika ċeka batet 40 truppi għan komplu unkunu attivi għax dan għandu xjaqsam ma' sigurta Ewropea tagħna. Grazzi. Grazie, gruppo Gu. Grazzi, fisem il-Gue l-Onorevoli Losing għal-minuta. Grazzi. L-intervent militari fil-Mali u l-istrateġija li ġiet użata biex tiġi riżolta s-sitwazzjoni eh, se tkun biss konferma ta' violenza u nuqqas ta' sigurtà fir-reġjun. Hemm fatturi internazzjonali li kkawżaw dal-konflitt biex jibda u li għamel popolazzjoni eh, vittma ta' interessi esterni. Rridu niblu s-sitwazzjoni u relazzjoni u relazzjoni tal-Bank Dinji, l-IMF u l-IMF u nib, nerġaw nibnu l-ura nerġaw nibnu l-pajis li nħarsu lejn ir-rwol tas servizzi segreti u, l-kriminalità organizzata u nqajmu dil-kwistjoni il-politika illi suppost tkun id drittijiet tal-bniedem manda lebda leġittimità jekk ma tkunx tista tagħti taħriġ u edukazzjoni li tfal eh, anka minħabba eh, mart li hemm fosthom. Il-Mali huwa pajjiż fqir imma anzi ja pajjiż eh, sinjur imma jrid ineħħ irid jirrendi il-nies far Issa l-kellimni jmissa l-minuta u nofs. L-Onorevoli Stifler, grazzi Sinjura President Jina kont il-Mali ġima ilu u s-situazzjoni umanitarja fil-naħta fuq tal-pajjiż hija ta' tħassib kbir. Elezzjoniet elezzjonijiet presidenzjali li suppost se jsiru fit-22 ta' Lulju priorità għall gvern u għall komita internazzjonali u anka illi kellu għanieqes fost il-poplu. Il-staġun niexef li jem u għaw kol ta' tħassib kbir. Il-possibilità hi li ħajkun hemm epidemija li tinxteret kif ukoll nuqqas ta' nutrizzjoni tajba. Il-ġihadis u traffikanti ta' drogi f'dik il-parti tal-pajjiż ukoll qed jagħmlu affarietar u anka l-użu ta' servizzi bażiċi huma neqsin peress li il-gvern huwa xi ftit jew impotenti jiena kont il-Mawritanja u jiena esprimejt it-tħassib tiegħi anka fuq dak li rajt eh, fil-kampijiet ta' fil-kampijiet fejn hemm in-nies qed jgħixu fihom. U anka il-klima u t-temp qed ikun ukoll kontra s-sitwazzjoni. Aħna rridu ntemmu dan il-perjodu ta' tranzizjoni li huwa stadju kruċjali biex jeġgħu lura għad-demokrazija u dan huwa ta' importanza kbira għal futur tal pajjiż meta kontem jina rajt li l awtoritajiet verem, verament iridu jorganizzaw elezzjonijiet kredibbli dinja ta', ta mini faħħara imma hemm teddit ta' sigurtà hemm ostakli kbar għad distribuzzjoni tal-karti tal-voti, il votizzjonijiet fost minnaħat tar-refuġjati li jkunu fil-kampijiet kif ukoll nies li ma jkunux jistgħu jieħdu sen fl-elezzjoni u l-problema li hemm fil-naħa ta' fuq. Grazzi. Is-Sur Cortes għal minuta. Grazzi President, Komissarju. Naħseb li għamnek kulħadd huwa konxju mill-kompromess u l-ingaċ u l-impenn u x-xogħol li għamilna fil-Mali, imma man għanna għatanna sfidi serji u d-diemna u rridu namlu eh, l-almutana biex intejbu l-affari il-rizultati fil-dak li għandu xaqsam l eh, xol jedinu għet u emmek. U importanti ħafna għal 750.000 ruħ u li dan huwa dinja figura zaħira E, e, meta tqabbilha ma l-ammont kbir ta' tfal li qegħdin iffaċċjaw periklu ta', e, ta nutrizzjoni ħażina. Urridu nagħmlu żgur li miljuni ta' nies ma jaqgħux fl-istat ta' faqar u l-istat ta' ġuħ. il ġinus maquda qiegħda titkellem fuq tortura, e, ksur ta' drittijiet tal-bniedem, eżekuzzjonijiet, tfal soldati, għandek, għandek daw il-punti kollha preżenti fil-Mali. Allura dan huwa diffiċli ħafna tfal u għan-nisa. Irridu nissalvagwardjaw id-drittijiet tal-bniedem nkunu żguri li l-għajna tagħna tkun tajba. Grazzi. Minaldi due minuti. Grazzi l-Onorevoli Rinaldi għal żewġ minuti. Sur Komissarju Ziz kollegi għal-Mali, aħna għanna tlet punti ewrenin dak li għanna fil-Stati Uniti, dak li għallokaw kol fondi importanti, il-kalendarju elettorali, aħna għanna raw se jisir fil-relazzjoniet presidenziali, mbagħad il element tal-Unjoni Ewropea li hija pożizzjoni maquda meta naraw dak li ġara meta rajna ġak li Libja, Sirja u l-bqija mhux tit allura l-Mali ma teħtieġ dak li għaddit minna hija gwerra li għalija ma kienet responsabbli barbari li kienu barbari li kienu għamlu herba kullim kienu kienu għedin jistrupraw il-nisa jisawtu n-nis u allura Irridu nħarsu lejn il-fondi. Il-fondi tkun hemm kordament effettiv għal biex nevitaw li jkun hemm ħafna donaturi u l-flejjes biex imbagħad eh, nispiċċaw ma jġux eh, ma jasux ma għandhom jaslu. Irrid ikun hemm ukoll il-flejjes mhux biex jiġu allokati ma irridu jiġu eh, minn fuq għafej suppost. Mbagħad il-Mali huwa vittma tal-konċedizzjoni tagħha illi ġejjin mill-bot u illi kriżi tieħ tipprova tħolli ġifiri ġida kontru kolluzzjoni, partiti li għandhom ukoll rida nazzjonali lejn tip nazzjonali u l-paċi fit-territorju biex dan il-paċi fir-reġuni jagħmel sens. Il-Mali nista' ngħid li huwa pajsi nafu pittost tajjeb ebda eh, marda hija naturali, dejjem minħabba xi ħadd jew xi ħaġa oħra u dejjem hemm ismijiet ta' dawk il-persuni li waslu għal punt dajfa fil reġimi tal-Mali li eh, ma wassal biex dak li ġi investit fih ma sarraf xejn ġibli. Issa irridu Il ikoll jerfaw din responsabilità klassi ta' mexxejja tal-Mali. Eh, eh, la parola all'onorevole Galar, due minuti. Grazzi l-onorevole Galler għal żewġ minuti. Grazzi President. Ir-rikostruzzjoni ta' demokrazija fil-Mali hija xi ħaġa Eh, ta' interess mhux bis għal Mali għall-Unjoni Ewropea rridu nassiguraw illi ma jkunx hemm vakum fil-reġjun ta' Sahara jew inkella fil-Mali għal ġihadisti jew estremisti oħra biex jiżviluppaw. U ġifiri tajjeb illi Franza ħadet l-azzjoni u anki eh, li l-Unjoni Ewropea batet missjoni ta' taħriġ. Irrid ikun hemm elezzjonijiet ġusti ħafna kollegi diġa eh, saqsew fuq din il-ħaġa u nixtieq ngħid b'mod illi bħala osservatur eh, prinċipali fit-Tunizija u fil-futur fil-Pakistan eh, naf kemm hu diffiċli meta inti tibda mill-bidunet fit-Tunizija Aħna bdejna verament mill-qieħ Issa naraw kif nistgħu nagħmlu daw l-elezzjonijiet mal-Mali. Aħna rridu nużaw l-standards Ewropej u internazzjonali tagħna fl-elezzjonijiet tal-Mali dan ifisser li konna reġistru ta' votanti. Irridu nassiguraw li l-kandidati ikunu jistaw jagħmlu kampanji elettorali. Irridu nagħmlu struttura sħiħa ħalli bekk inkunu nistgħu ngħidu iva. Dawn l-elezzjonijiet eh, kellhom standards għoljien. Hawnhekk niddubita ftit. Nispera li l-kooperazzjonijiet mal-awtoritajiet tal-Mali se wassal biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu progress f'dan il-qasam ħalli bekk ma jkollniex problema oħra illi ma' rikostruzzjoni forsi kun hemm nies eh, jgħidu illi forsi l-elezzjonijiet ma kienux demokratiċi, speċjalment dawk li jitilfu l-elezzjoni. Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Tironen. Grazzi ħafna, President, Komissarji, kollegi. L-integrità territorjali tal-Mali reġġiet irkuprata hemm eh, sforz biex tinżamm il-paċi. U Franza wkoll tat is-sem tagħha rridu niggarantixxu l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea ħalli l-Gvern tal-Mali ikun jista' isir wieħed stabbli rridu l-impenn min-naħa tal- komunità, diġa wedna 25 miljon euro, pero xtaqna li kienu aktar l-autoritajiet għandhom ħafna sfidi d-demom, il fragilta tal-istituzzjonijiet li għandhom il-problema ta' governanza fil-pajjiż. Dawn kollha waslu għannu ta' kredibilità eh, minnaħa tal-istat fajnejn iċ-ċittadini tagħhom il-leġittimità tal-gvern huwa importanti u li kunem elezzjonijiet eh, huwa e, kruċjali biex terġa' tinkiseb din il-fiduċja. Il-missjoni ta' osservazzjoni elettorali hija xi ħaġa importanti ħafna u ta' sinifikat. Irridu napplikaw ukoll il-ftehim ta' sħubija mal-Mali il-gvern ta' qabel ta' Mali stabilizza parti mis-Saħel permezz ta' strateġija tal-Unjoni Ewropea bbażata fuq eh, l-istrateġija ta' svilupp ta' Saħel. Grazzi. Issa, il-kelma l-Onorevoli Stasni. Grazzi, President. Jiena nifraħ eh, l-operazzjoni Franċiża illi kella suċċess meta i intervenit eh, fil-bidu tal-2012. Il-militanti u l-estremisti għadhom ma ntelbux imma Jekk ħanqodu biss fuq miżuri militari mhux se nsolvu il-problemi. Irridu nsibu stabilità f'perjodu twil ta' żmien u allura rridu nindirizzaw diversi affarijiet oħra l-Unjoni Ewropea għandha tassisti lil Mali biex tindirizza l-instabilità u l-konflitti li hemm f'dan il-pajjiż dawn huma affarijiet li għandhom l-eru hemmhekk huma diffiċli. Hemm ukoll problemi ta' korruzzjoni u anki ġufija ta' istituzzjonijiet. Hemm ukoll tensjonijiet politiċi u faqar. L-isfida illum hi kif aħna nistgħu naqsu din il-korruzzjoni politika u nżidu il-progress f'dan il-pajis. Grazzi ħafna, Onorevoli President. Issa, l-Onorevoli Castex għal-minuta. Grazzi. U lejli tajjeb, eh, komissarju president, ħafna minna ftit xhur ilu qalu li l-Unjoni Ewropea kellha turi aktar impenn biex issolvi il-kriżi illi kien hemm fil-Mali meta Franza daħlet l-armata tagħha. Din il-kriżi però għadha hemmhekk. de l'Union Dan huwa dwar il-politika ta' svilupp tal-Unjoni Ewropea. Li kieku l-Unjoni Ewropea ma ma tatix kas dak li se jiġri fl-elezzjonijiet se naslu f'sitwazzjoni li ma tkunx feliċi. Grazzi. Un minuto e trenta Diaz de Mera. Grazie, signora. Grazzi, l-onorevoli Diaz de Mera. Grazzi, President, hemm ħafna sfidi, però bot partikolari nixtieq nitkellem dwar ir refugjati u L-istituzzjonijiet illi ġew affettwati l-aktar fi tliet reġjuni ta' Tramuntana qed nitkellem dwar is-sigurtà u li nerġgħu nibdu mill-ġdid it-territorji dan f'termini ta' demokrazija irid ikun hemm il-leġittimità u l aċċettazzjoni ta' riżultat se tkun marbuta ma' proċedura oħra fil-pajjiż. Barra minn hekk, bil-partiċipazzjoni ta' kulħadd, naraw li jista' jkun hemm suċċess bħalissa 30% biss. ta' dawk li supposti futaw illi għandhom dritt tal-vot. Għana rridu narawhom daw l-affarijiet. U għanna namluhom bi kwalunkwe mod possibbli. Rridu naraw fej sejrin u rridu nevitaw li ma nkunux eh, edin nipatronizzawom. rridu nkunu kapaċi wkoll li nagħmlu evalwazzjoni tal-impatt Irridu naraw li dawn l-elezzjonijiet ikunu ġusti fil-pajjiż kollha u mhux f'ċertu partijiet tal-pajjiż biss. Grazzi issa l-Onorevoli Zala għal-minuta. Kollegi, l-Unjoni Ewropea għandha tieqaf li l-Iżlam radikali u terrorizmi it-terrorizmu u il-Mali huwa l-pajjiż prinċipali f'din il-ġlieda l-ewwel biċċa xogħol li għandna nagħmlu hi li ma nħallux lil dan il-fenomenu illi jinfirex ma l-Afrika ta' taħt is-Sahara. Irridu nagħmlu żona eh, ta' sigurtà mis-Saħel għal l-Afrika kollha importanti li l-mekkanizmi ta' sigurtà jiġu stabiliti ħalli bekk intejbu situazzjoni. B'dan il-mod aħna għanna neħilsu mill-fenomenu negattiv u l-istabilizzazzjoni mbagħad tkun il-punt prinċipali tagħna. Dan jekk aħna rnexxinna nagħmlu il-fondi finanzarji għalija. Grazzi l-Onorevoli Kukan. Minuta u nofs. Signora President, kif identifikajna fil-konferenza tal-Mali li ġiet organizzata fi frata din is-sena, il-mira tal-Unjoni Ewropea i illi n-nies tal-Mali ikollhom jett fuq is-sitwazzjoni tagħhom. Ħalli bekk il-koll jipparteċipaw fil- ħajja politika tal-pajis biex tinkiseb din il-ħaġa jina nemmen illi koll għandu jkonna politika biex niprevjenu il-terrorizmu u radikalizzazzjoni fil-Mali. Il-ġuħ u l-arar kif ukoll eh, il-gvern illi eh, ma tax biżejjed allokazzjonijiet għall-ikel qed ikomplika bar il-problema. L-Unjoni Ewropea tittati aktar appoġġ politiku finanzarju għal diversi inizjattivi biex bekk aħna niġġieldu l-sfidi li palissa qed faċċa jaffaċċa l-Mali. Tittiġi stabilizzata is-sitwazzjoni. U l-qawiet tal-Mali għandhom jiġu imħarġa minn hemm iridu nibdew. Jiena nilqa' l-istabiliment tal-missjoni ta' taħriġ fil-Mali għaliex din setajn biex tinkiseb is-sigurtà u stabilità fil-pajjiż. L-Unjoni Ewropea għandha turi determinazzjoni u tejn lin nies tal-Mali biex jirbħu dan il periodu diffiċli li għaddejn minnu. Grazzi. Issa l-Onorevoli Gabriel għal minuta nofs. Grazzi, President kifet qabel hija situazzjoni komplessa ħafna dik tal-Mali. Il-negozjati f'Wagadudu huma importanti ħafna, speċjalment eh, għal-President ta' Burkina Faso. L-elezzjonijiet huma importanti ħafna irridu nassiguraw li l-vot ikun wieħed sikur il-missjoni ta' taħriġ tal-Unjoni Ewropea għandha taħdem mod aktar attiv biex tikseb il-fiduċja bejn il-soldati u l-uffiċjali tagħhom. Irridu naraw ukoll handover eh, ta' paċi fil-Mali ħalli bekk naraw sinjali ukoll pożittivi. L-armata titkun kapaċi iżom l-integrità tal-Mali waqt li jkun hemm l-elezzjonijiet. Il-Franċiżi iridu jagħmlu monitoraġġ ukoll ta' dak li jkun għaddej, iżda ma nistgħux nieħdu post l-istat tal-Mali. Il-problemi li hemm illum ma nistgħux niposponuhom sawara l-elezzjonijiet, jiġifieri il-vjolenza fuq il-popolazzjoni trid tiġi indirizzata. Irridu nikkastigaw il-minu responsabbli ta' din il volenza irridu inħarġu l-armata tal-Mali, irridu natu assistenza u kollu nimplementaw il-roadmap. Ek bissa nuru li aħna serji dwar dan il-kas tal-Mali. Irridu nkunu kol konxi tal-impenji li se nieħdu, se billi insemmi l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għas-Saħel kollu. Grazzi. Issa l-proċedura di dijaj. L-Onorevoli Korola. Grazie ħafna, President. Meta nħarġu lej situazzjoni filma li nafu li tkellimna dwarha qabel anke hawnhekk f'din il-kamra stess. Jidirli li għanna ninvolvu lil dawk kollha konċernati Rajna wkoll il stabilixxejna komitat ta' dialogu dwar din is-sitwazzjoni, sissa id-diskussjonijiet kienu strument biex aħna naslu fejn ridu. L-Unjoni Ewropea għamlet ħafna sforz f'dan il-proċess f'dawn l-aħħar snin. U tkun ħaġa tajjeb ħafna jekk ikolna it-truppi ta' infurzar tal-paċi Umbat, kull grupp eh, etniku għandu jiġi rappresentat għad diskussjoni u koll. Irrit ikun hemm kulħadd għal din id-diskussjoni u għek biss nistgħu nibnu mali ġdida għal futur. Grazie, ora la parola. Grazzi, issa il-Kummissarju. President, eh, membri dan kien dibattitu sostanzjali u naħseb li se nirrepeti ftit ta' punti illi naħseb huma importanti ħafna. L-appoġġ kollu għal Mali qiegħed taħt it-mexxija tal-nies tal-Mali. Ġifieri aħna nappoġġaw il-roadmap roadmap li għana ħdimna fl-imkien mal-autoritajiet tal-Mali qed naħdmu mal-awtoritijiet tal-Mali. L-elezzjonijiet huma parti mill-roadmap tal-Mali. Aħna qed nabbuġaw ukoll il-UNEP b'mod finanzjarju. Aħna rridu li dawn l-elezzjonijiet ikunu kredibbli, demokratiċi u jinvolvu ċittadini kollha tal-Mali il-fatt li jkunu jistgħu jesprimu l-opinjoni tagħhom. It-tieni punt li xtaqt semmi u li dinija rizoluzzjoni tal-Konsil eh, ta' Sigurtà tal-Ġnus ma'quda. Se jkun hemm missjoni tal-Ġnus ma'quda ukoll li għatrit tappunta xi ħadd iżda kien hemm xi ħadd li diġà qed jaħdem fuqha. It-tielet kwistjoni i illi rridu naraw xajnuna il-Mali ħadet mill-istati tal-Unjoni Ewropea. Il-weda li nappoġġaw lil-Mali ma tiġiġ biss mill-Kummissjoni jew minn Franza, iżda tiġi ukoll minn eh, missjonijiet ta' taħriġ per eżempju illi eh, kella il-Latvija jina gburi lill latvija għamlet xi ċaħġa bħallina x'qed tappoġġaw kol in-nies tal-Mali aħna e, firmajna u koll e, ftejim finanzjarju biex natu appoċ li drittijiet tal-bniedem l bżonijiet bażiċi kemm permezz tal-istajt kif ukoll mis-soċjetà ċivili. Zidna u koll l-appoġġ għall-għajnuna umanitarja aħna qegħdin nitalmu kif nistgħu naġixxu aħjar fis-saħel. Dan huwa post ta' sfida fejn wieħed jista' jaħdem imma l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Saħel li ġiet adottata fl-2011 tat bażi tajba. Issa se naslu għal tieni rapport ta' rappreżentazzjoni li se jagħti xi elementi oħra. Iżda dan huwa pedament sod u skont l-Unjoni Ewropea jiprovdi u koll possibilitajiet. Aħna irridu nużaw il-flus li għanna b'mod eh, tajjeb ħalli namlu is-saħel post aktar sikur u aktar eh, mimli bi prosperita. L-aħħar rimarka personali li xtaqt namel idin. Aħna eh, kena falliment fil-kooperazzjoni mal-Mali, Jiena niftakar illi konna diskutejna f'din id-dar hawnhekk u konna nafu li hija dan huwa pajjiż fraġli. Iżda ma konniex antiċipajna l-problemi tal-armata, anki kikunt antiċipajnijom, xistajna namlu. Issa, il-missjoni ta' taħriġ qed taħdem wara li saqsew għalija l-awtoritajiet tal-Mali Ġifiri, dejjem se jkollna xi ftit limitazzjonijiet f'dak li aħna nistgħu nagħmlu, nistgħu eh, niddiskutu l-affarijiet, iżda ma nistgħux nimponu fuq pajizi eh, pajjiżi li għandhom gvernijiet li qegħdin propju f'posthom. Ġifiri aħna għandna insaqsu li ċertu tendenzi għandhom jiena taw ftit aktar importanzi. Dak li għamilna fil-Mali kien relevanti, forsi ma kienx biżejjed, mhux għax ma ridniex, iżda għaliex kien hemm xi limitazzjonijiet. Kieku eh, kellna ftit iktar kuraġġ konna nevitaw il-kriżi fil-Mali. Iżda issa ġara li ġara Però għanna nkunu gburin dwar dak li għamilna fil-Mali, dak li qed fil-Mali u għanna b'mod definittiv inkomplu natu aktar appoġġ lil-Mali. Grazzi. Grazzi Kommissarju, issa ngħidilkom li ċevejt proposta riżoluzzjoni fitmim il-diskussjoni, diskussjoni għamalu għal-votazzjoni s-seħ għada fil-nofsenar.